li Alexander Graf Lambsdorff sugli appalti pubblici nei settori. Issa ser ngħaddu għal rapport ta' Sur Lambsdorff fuq il-Prokurament eh, Pubbliku. Il-rapporter għandu ħames minuti. Kollegi, palissa hemm 13 il-missjoni Ewropea fid-dinja kollha għal paċi u l assibilità disa minnhom diġà ġew eh, kompletati. Daw jinvolvu forzi tal-istati membri u kol polizija li qegħdin jaħdmu f'ambjenti diffiċli ħafna aħna nafu li hemm kriżi kbira u hemm bżonn ta' kontribut fil-politika internazzjonali. Aħna nafu li aħna l-Ewropej mhux dejjem kunu nistgħu nagħmlu l-missjonijiet bil-mod ta' kif nixtiequ ġament dawn ikunu interoperabbli aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li niksbu dan minħabba li dan huwa importanti għal soldati u l-pulizija tagħna li hemm mad-dinja kollha. Aħna għanna swi divizi tal-armi, hemm proġetti ta' riċerka. L-Istati Uniti għanda 29 minn dan, pero aħna għandna ħafna iktar. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri fl-iżvilupp ta' dawn il-prodotti importanti. Hemm differenzi storiċi u għaldaqstant għandna nikkoordinaw mod ħafna ħjar. Issu uh, Ewropew tal-armamenti jiġbor fih servizzi prodotti ta' 91 biljun euro u għaldaqstant is-suq uniku għal tal-armi ma mhux qed jaħdem sew. U l-forzi tagħna mhux qed ikollhom l-aħjar ehm, equipment. U għal daqsant l-armi qed ikunu jiswew ħafna iktar flus u il-budgets jibqaw l-istess jew inkella jinżlu. Ja ċara raġuni ir-raġuni hija minħabba l-fatt li rridu nofqu l-flus b'mod aħjar. Allura dan il-Parlament fl-2005 f'rapport talab lil kummissjoni biex jippreżenta direttiva f'dan il-qasam. Aħna dan għamilnieh flimkien mal-Parlament u l-Kunsill u għalija bħala rapporter kien importanti li l-President Sarkozy meta tkellem dwar il-prioritajiet tal-Presidenza Franċiża isemmi e, is-suq tal-armamenti Ewropew kien biċċar li l-Kummissjoni u l-Parlament għandhom jaħdmu flimkien. Il-ftehim wara l-ewwel qarri kien ir-riżultat u għada ser inkunu nafu nisperaw li jirnexxina namlu l-bażi tal-qafas legali li ser jiftaħ dan is-suq u li joħloq iktar trasparenza u kompetitività. Sinjuri, aħna għanna namlu din id-direttiva f'kuntest f'Diċembru aħna kellna suċċess fir-rigward tad-direttiva tal-kummerċ tal-armi interkomunitarju u dan kien it-tieni punt importanti f'dan il-proċess. Dawn iż-żewġ punti huma konnessi u għal daqstant huwa importanti li għadan ikkonkludu dan il-pakkett. Dan huwa pass importanti fil-politika ta' sigurtà u ta' difiża Ewropea. Nixtieq nirringrazzja lil kollegi u li shadow rapporter għax xogħol kostruttiv tagħhom u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kunsill il-Kummissjoni u lil dawk kollha involuti minħabba li dan jitratta rida politika u professjonalità u rida li nilħu kompromessi. Jekk ikonna politika kostruttiva għall ewropa dan eh, nafuħa l-ċittadini tagħna u għandna namluħ għada billi nadottaw dan il-pakket. Naħseb li għanna namlu dan id-dibattitu ġewwa Brussell u mhux fi Strasburgu. Grazzi sa se ngħaddi l-kelma lill kummissarju McCreevy. Membri onorevoli l-ewwel net niskuża ruħi minħabba li eh, maħnu għax eh, għadni kem ħatriħ. Mena, adres u din id-direttiva dwar il-kontratti pubbliċi fid difiża u l-industrija. Din qegħdin fuq il-mejda f'Diċembru 2007 bħala parti mill-pakket tad-difiża kif se Din il-proposta hija pass sewlini l-qudiem biex nistabilixxu suq komuni ta' difiża fl-Unjoni Ewropea li minnu nifsu huwa kontribut importanti għal politika ta' sigurtà ta' difiża tal-komunità fi klim ieħor din id-direttiva hija Importanti ħafna din ser saħħa il-kapacità ta' difiża tal-Unjoni Ewropea tara li l-infiq pubbliku ikun aktar effikaċi u allura nżidu s-sigurtà għaċ-ċittadini. Il-proposta tal-Kummissjoni kellha kooperazzjoni tajba mal-Parlament u l-Kunsill. Ġifiri, issa hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-rapporter l-Sur Lamsdorf għax-xogħol sfiq li jagħmel u għenna nil u għal-qbil fl-ewwel qari fil-Kunsill. Grazzi wkoll ix-Shadow Rapporters sal kooperazzjoni konstruttiva u nixtieq nipposit il-Presidenza Franċiża flimkien mal-Presidenza Slovena l-mod ta' kif huma ta' spin tan-negozjati fil konsil u kif mexxewhom. U fl-aħħar mhux lanqas Ringrazzja l-Presidenza ċeka għall-impenn tagħhom biex niffinalizzaw dan id-dossier. Kommissjoni eh, hija kuntenta bit li għandna palessa fuq il-mejda direttiva li l-ġida li għandna hija infasla zaħt eh, fuq dawn il-kontratti pubbliċi qiegħda mirata fuqhom. U allura issa hekk eh, ikun jistaw jisiru negozjati fuq kontratti bata aktar faċli. Dawn huma kontratti ħafna drabi huma jkunu diffiċli u komplessi u ekku kol ikunu jistaw jgarantixxu sigurta fil-provista. U dan kollu jwassal biex eh, dan l-istrument eh, kun jista jiġi applikat mill-Istati membri minn għamil kompromettu l-interessi ta' sigurta direttiva ġida ser ta' applika u kol għal-xiri eh, ta' aspetti sensitivi fil-qasam mux militari dan japplika għall isfond strateġiku fejn it-teddidiet eh, ma tantx tista' tagħmel distinzjoni ċara bejn u bejn il-militari u dawk li mhumiex militari. Per eżempju, eh, jgħamil sens li l-istess regoli ta' xi Repubbliku nagħmluhom eh, applikabbli kemm għall-pulizija u anke għal dawk tad-difiża għax l-aspetti li jridu jitrattaw ikunu ħafna drabi eh, simili. huma il-prinċipji tas suq intern iżda li eh, huma uh, importanti u ġun applikawhom ukoll għal dan is-suq tad difiża u s-sigurtà. Qed ikun hemm regoli trasparenti madwar l-Unjoni Ewropea ħalli l-istati il-kumpaniji jkunu jistgħu eh, jikkompetu fi stati membri oħra b'mod aktar faċli. U eh, bil-miżuri li qed nipproponu ser ikun hemm ukoll vantaġġi li jinkisbu minn industri li jkunu fuq skala ikbar il-forzi tagħna ser jiksbu aktar valur għal flus li u ser ikun hemm aktar effiċenzja fin-nefqa pubblika. Dan huwa kollu bis-saħħa tal-kontribut tagħkom. Allura grazzi ħafna u nixtieq ngħidilkom prosi tax-xogħol li għamiltu grazzi ħafna fissem il-Grupp Popolari Ewropew is-Sur Seder Xolt, is-Sinura Seder Xolt. Għażewġ minuti. Grazzi ħafna. Sur President, ma tistax eh, toħlo eh, suq ta' difiża u ta' sigurta mill-lum għal-għada. Kelli eh, xogħol li mexa b'mod eċċellenti mar-rapporter u anke mal-Kummissjoni u l-Kunsill. Ħadna dan l-ewwel pass importanti ħafna. Materjal ta' difiża huwa parti mis-suq intern. Iżda, aħna korridu niżguraw li aħna ikolna aktar kompetitivita fl-Ewropa f'dan is-suq il-gvern Franċiż ukoll ħadem mod kostruttiv dan il-qasam imma fuq kollox huwa rapporter sur Lamsdrof li ħadem tajjeb ukoll. Anke eh, l-industrija ta' difiża kienu kostruttivi tara l-informazzjoni li kellna bżonn ħafna mill-elementi ta' direttiva dwar ix-xiri pubbliku tal-2004 Tistgħu taraw hawnhekk ukoll f'dan ir-rapport aħna wkoll qegħdin inħarsu l-interessi tas-sigurtà nazzjonali u qed nistabbilixxu ċertu dispozizjonijiet biex inħarsu s-sigurtà tal-informazzjoni u tal-provvista u wkoll il-possibilità li nużaw l-artiklu 296 meta jkun applikabli imma nevitaw li jkun hemm abużi tiegħu. Din hija ħaġa li l-industrija kontenta eh, bija ħanejnuha biex kompli tiżviluppa prattiċi ġodda ħna kontenti fil-Parlament Ewropew li l-Kunsill indirizza xi punti ta' tħassib li kellna bħal pereżempju l-kwistjoni tal-limitu minimu u anki ta' trasparenza. Dan huwa biss eżempju wieħed ta' kif kollox mexa ħarira hawnhekk. It-tieni net jiena kuntenta li eh, l-aktar kwistjonijiet eh, kontroversjali eh, jistgħu jiġu mwieġba permezz tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità Ewropea li hemm bħalissa jekk il-Parlament jappoġġa b'maġġoranza kbira dan ir-rapport inkunu ħadna eh, pass kbir u mdaqas il qoddim Allura grazzi ħafna lil dawk kollha li ħadu sem f'dan ix-xogħol, xogħol kostruttiv. Grazzi. Is-Sinjura Weiler għall-Grupp Soċjalista għal erba' minuti. President, Kommissarju, kollegi. fl-aħħar tas-sena kien hemm xi aħbarijiet ewlenin interessanti li id-dinja terġa' titilab l-armamenti u qed tamar li l-annifissa kien hemm każijiet ta' korruzzjoni fil-Ġermanja u fil-bnadi oħrajn tal-Unjoni Ewropea saru mistoqsijiet dwar il-kompetittività ħilsa f'dan il-qasam u allura aħna kontra li wieħed iħar il-korruzzjoni għadebla ma jagħmel xejn u naħseb li il-kollegi tagħna wkoll jaqblu fuq din il-ħaġa. Għanna dawn iż-żewġ direttivi dwar it-trasferimenti u x-xiri pubbliku li qed niddiskutu illum din tal-aħħar dawn id-direttivi ser jiddiskutu li aħna naraw li jkun hemm il-kompetittività bla dubju imma wkoll li ma jkun hemm ebda er- bil-flus pubbliku f'dan il-qasam u aħna naraw li l-korruzzjoni tieqaf. Is-soċjali demokratiċi ser jappoġġawna fuq din il-ħaġa, nisperaw hekk ikollna eh, affas legali biex niżguraw li aħna ikollna affas adattat għal loti eh, ta' servizzi u eh, koll il-produzzjoni ta' prodotti fil-qasam ta' difiża u l-industrija. Ma rridux li l-industrija ta' l-armamenti tmexxina jimin imneħerna, rridu li jkun hemm applikazzjoni adattata kif suppost tal-artiklu 296. Aħna fil-gruppi politiċi għadna attenti li aħna tassew ikonna eh, din id-direttiva li tiddaħħal ġifiri. Aħna rridu niżguraw li aħna nkunu nistgħu naraw eh, xi ħaġa ġdida f'dan is-settur li s'issa kien imfisset. Rridu niżguraw li is-soluzzjoni tkun adattata għal 27 stat membru. Għax jekk hemm sitta fil-produzzjoni u l-komplement eh, jiddependu fuq il-kommerċ, xorta huwa importanti li 27 eh, ikollhom appoġġ tu għal din il-proposta nisperaw li kollox jimxi bil-mod kif aħna pjanajna, rridu nizguraw li il-parlament jibqa iżommajna fuq dak li qed jiġri, anke bisaħat tal-Kummissjoni rridu li nkunu informati dwar ir-riżultat ta' dan il-pakket ta' direttivi. U meta jkollna suq intern imsaħħaħ ikun hemm setat Ewropej adattati kif eh, sema s-sur Sarkozy. Jekk dan jiġri allura l-Parlament Ewropew ikun eh, jista jiġi meqjus bħala l-istituzzjoni eletta fl-Ewropa li eh, ikun involut fil-supervizjoni. Għadna ma dan fil-Parlament Ewropew, imma jina naħseb li dinja xi ħaġa l-ġejjini. Aħna fil-Ġermanja Tiġa eh, nglimna f'dak li xaqsam għall-inflazzjoni għanna l-Eurofighter li huwa aktar mill-aktar proġetti li jiswa flus unna s sa membri oħra jsir ikollhom esperjenza f'dan il-qasam. Fl-aħħar nixti nixtieq eh, nirringrazzjakom għax ċertament il-kooperazzjoni tagħna mxiet tajjeb. Ir-riżultat jagħmel sens imma il-proċedura parlamentari Eh, ma, ma, ma kienieċ ta' min iġerraħa għax eh, rajna ħafna kompromessi li saru. Dak mhux xogħol parlamentari, meta jsiru kompromessi fl-ewwel qari rridu niżguraw li s-sistema użatata f'din il-proċedura tkun eċċezzjoni ta' darba. U nispera li ma jkollniex għalfejn nerġgħu nirrepetu wara l-elezzjoni tridu niżguru li aħna nagħmlu xi ħaġa dwar din it-tip ta' proċedura. Yeah. L-Onorevoli Bullxaj, għal żewġ minuti, għaziz kollegi sul kommissarju. Fl-għonet te permetu li nir-ingrazzja l-Onorevoli Lamsdorf ta' rapporti għaw nafu li għamel xogħol siwi ħafna. Naħseb li huwa vitali li noħorġu b'suq waħdini għall-armi u noħorġu b'qafas sabiex niżviluppaw l-affarijiet nilqaw kol il-kizbit importanti li l-prinċipju ta' trattat l-aktar li għandhom xaqsu ma' trasparenza non diskriminazzjoni u ftuħ se jkunu implementati fit-tini programm u kif ġa intqal dan ħajwassal għal titjib fl-effiċenza tal-proċess proposta tal-Kommissjoni ka' rapport l'amsdorf jistabilixi set ta' regoli fuq il-kontratti ta' prokurament fis-sigurtà u difiżi li waslu għal funzjonament ġust tal-suq Xat namel referenza għal zewċ punti li fuqom kena titjib kemm għal min jiprovdi għal konsumaturi, punti li jipproteġu s-sigurta fl-Unjoni Ewropea, unek semmi dispozizjoniet fuq sigurta tal-provista u l-informazzjoni u fuq il-subkontratturi u li l-autoritet kontratturi huma għandhom dan eh, fidejhom u rridu niżguraw ukoll kolli kunem sigurta ta' provvista. Unħal oħra, it-tenderers ukoll kolma protetti mill-introduzzjoni ta' reviżjoni li tiggarantixxi li l-proċess ikun wieħed ġust u ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Il-proposta żejt trasparenza fil-proċedura però stati membri mandomx eh, jitnikru meta naraw li li s sigurtata tagħhom trid tkun salvagwardjata, speċjalment iżommu derogi u l-informazzjoni toħroġ f'każ illi l-sigurtà tkun qed tiġi kompromessa x'taqt ukoll nisħaq fuq fatt li huwa importanti ħafna lina li jkollna suq waħdini eh, Ewropew għad-difiża fl-istess ħin qed niddiskutu din il-kwistjoni il-suq eh, komuni Ewropew jekk fil-qoddim ħan nittrattaw sistemi sensittivi pal offset għandna nieħdu konsiderazzjoni l-interessi ġenerali u l-situazzjoni konkreta ta' kull stat membru. Grazzi. Grazie, onorevole Janoski. Grazie, Janoski minuta Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju, sur Lamsdorf, għamel bieċa xoll tajba, kwestjonijiet dwar kif nofqu l-flejes pubbliċi dejjem emozjoni l mod partikolari f'dak li għandu x'aqsa ma' xogħol servizzi marbuta ma' tamir għal-militar qed nitkellmu dwar ammonti kbar hawnhekk. Ridu eh, naslu dawk il-fornituri mhux biss li jagħtuna l-aktar soluzzjoni faċli, imma l-aħjar waħda. Ridu u koll nħarsu lejn il-kwalità tax xogħol li kun sar. Kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-konfidenzjalità u segretezza dan huma wkoll kwistjonijiet ewlenin. U hemm kwistjonijiet ukoll eh, marbuta ma' ċertu aspetti oħrajn. Naħseb il-pożizzjoni li għandna fl-abbozza direttiva hija tajba dak li għandna hawnhekk ser wassalna biex ix-xiri pubbliku eh, naraw li ċertu prinċipi applikaw ukoll għad-difiża u l-industrija. Sinjura Kallenbach. Għal żewġ minuti, grazzi ħafna. Sur President, grazzi li rapporter għal kooperazzjoni tajba li kellna minkejja rikira din il-kritika fuq il-proċedura tal-ewwel qari. Nasta din hija kundizzjoni li hija meħtieġa biex niżguraw li l-leħen tal-Parlament jiġi eh, indirizzat mod ċar fit-trialogu. Illum ħan deċiżjoni fuq eh, kompromess li fuq prodotti li il-kummerċ tagħhom kien limitat għal xi ftit stati membri. Dan li għandna hawnhekk qed jena biex dak li applika suq intern jiġi applikat biex ma nħalluħx eh, iċedi għal protezzjonizmu nazzjonali. U mna li qed nagħmlu hekk għax hekk irridu niżguraw li il-kompetizzjoni fil-qasam ta' difiża tkun tiġi determinata mill-prezz inkunu nistgħu niżguraw li l-flejs pubbliċi jiġu żati ah-, aħjar u naqsu l-ispejjeż. Nispaw li l-istess ikun jista' jiġi applikat għal korruzzjoni. Aħna ovvjament dan irridu nagħmlu ħal ċittadini tagħna hemm proċeduri ta' xiri pubbliku li huma ċari li ser jagħtu aktar trasparenza floti tal-kontratti li l-SMI e ser jagħtihom opportunità tassew biex jidħlu fis-suq. Dan minħabba li kull eh, xaq li kien hemm biex dak li jkun se jaħrab minn dawn ir-regoli għalaq minn qabel. ħafna drabi kien hemm proibizzjonijiet lokali. Imma eh, kien hemm ukoll ċertu eh, kuntratti li xorta għaddew minkejja dawk ir-regoli kien hemm hemmhekk. Aħna hawnhekk qegħdin innaqsu it-trexxew ser niksbu dimensjoni Ewropea u niksbu aktar trasparenza bis-saħħa ta' dan kollu dan għalmenu nisperaw li, li kunu nistaw niksbu imma kull kif eh, ser ikun pass tajjeb il qoddim Mr. Fluger, dan huwa dan eh, huwa mill-pakett ta' difiża li għandna hawnhekk u ħajjana biex noħolqu suq ta' difiża aktar b'saħħtu. L-armi eh, fl-ħamera ħar jintużaw biex joqtlu u l-idea hija li konna aktar kompetittività fl-industrija tal-armi fl-Ewropa. Sur Swoboda fl-aħħar laqaqal li aħna għamżon li konna kondizjoni taħjar għall-industrija tal-armi fl-Unjoni Ewropea, mod partikolari minħabba kompetizjoni mill-Istati membri. Fl-2005 l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea l-ewwel darba saru eh, l-esportaturi fuq dimnet eh, fl-armamenti. Franza, l-Ġermanja eh, u l-Italja u l-Ġermanja edin eh, issa l-akbar esportaturi tal-armi. Aħna l-antana għandu jkun il-dizarmament. Ma nix direttiva fuq il-dizarmament, minn floka għanna għada fuq l-efficienza tal-industrija tal-armi. s seddak għetni trattaw għonek għal-uru għazbaljat. Is-surġfa pa 3 minuti. President, kollegi, Minna ħati għajina u koll nishtiq eh, nir-ingrazza l-rapporter mill-Komitat tas suq Intern imma u koll nishtiq nir-ingrazza l-Sotto Komitat tas sigurta Difiza u li ċertana u anke il-rapporter. U anke dak li għamel opinjoni fuq il-rapport tas sur Lamsdor, sur von Vulgar. Għamnek għet nitkelmu dwar il-beħu transitu ta' armi fiħdan il-27 stat membru li jisawru su intern għet naraw kif dan eh, jista' jisir mod irħas. Il-fat li il-parlament ta' pozizjoni unanima jaħħaġa li nkuntent bija għax su ta' madwar 70 biljon euro kull sena iċ-ċittadini qed jaraw kif ikun hemm ifrankar tal-flus. Huwa xi ftit diżappunt li naraw li l-Kunsill mhux qiegħed rappreżentat hawnhekk għax din id-deċiżjoni trid tiġi eh, milquwa eh, fl-isfond ta' diskussjoni diffiċli li kan qabel eh, bejn l-Istati membri fuq din il-kwistjoni. Fi trialogu demokratiċi soċjali għajmu ta' difikultajiet u naqbel magħhom, imma xorta ngħid li eh, din hija kisba kbira Ewropea li qed issir f'dan il-qasam. Dal-ħodu fakarna l-10 anniversarju mit-twaqif ta' l-euro, mit-ħul ta' l-euro. Nispera li 10 snin il-qoddim eh, nkunu qegħdin infakru wkoll din il-kisba li qed nagħmlu llum xie kisba importanti din fil-qasam ta' sigurta. Il-prinċipju u għawnek u li Iftiġiet li jiġu applikati fi stat membru ħaj applikaw għal kulħadd u dinja turija ta' fiduċja li l-istati membri kienu lesti li jitflu u juru u ringrazzjom ta' dan u kontent li qed nara li l-Kummissjoni għamlet ħafna sforzi fuq din id-direttiva biex tmexxija l qudiem ħadu tittiva kostruttiva fil-gwar tal-Parlament biex eh, naraw kif nistgħu intejbu il-proċeduri tal-ħruġ ta' offerti ta' kontratti. Issa jdu niżguraw li kunem ta' sewsu intern ġenwin għal prodotti ta' difiża. U hawnhekk għandna naqra x'naqtfu. Dan ser jizid l-autonomija tal-Unjoni Ewropea fil-kriżijiet Is-sur von Vuger għajem din il-kwistjoni fis sottokomita dwar is-sigurtà u d-difiża. Jekk aħna ser ikollna indipendenza rapida u l-konazzjoni mill-Unjoni Ewropea fl-Afrika u jkun hemm eh, mexxej Irlandiż eh, ta' taħtu huwa Pollak u jmexxu eluf ta' nies dan juri kemm nistgħu nisbu kemm nistgħu niksbu aktar ukoll. Grazzi ħafna, Sur Ħasse Ferrera għal żewġ minuti. Grazie ħafna, xaqni ringrazzja l-rapporter Lamsdorf u anka xedaw rapporters, specialment is-sinura Vejler. Iżis kollegi huwa fundamentali nkomplu fitri tal-integrazzjoni tas-swi eh, nazzjonali tad-difiża u anka dwar il-koordinazzjoni tal-produzzjoni. Ordu nkomplu bis u prekawzjoni jem hemm bżonn sabiex niggarantixxu l-applikazzjoni tar-regoli tas-suq intern tad-difiża nżidu trasparenza fil-xiri tal-kontratti illi kunu firmati u li jinvolvu pajizi tal-Unjoni Ewropea. Pero fl-istess ħin rridu ngħinu l iżvilupp ta' kundizzjonijiet li jippermettu aktar kompetitività ta' swieq Ewropej fuq il- fuq il-pjattaforma dinjija. Hemm bżonn niggarantixxu pass il qoddim fil-qafas legali li jirrispetta l-xiri pubbliku fl-ambitu ta' sigurta u li jirrispetta l stati membri l-aktar dak għandu xjaqsam sigurta u anka għal dak li għandu xjaqsam odda u tamir ta' sigurta. Sur President, taqtu kol nisħaq Fu eh, dak li wassal għal aċċess aktar faċli tal-SMEs f'dan il-suq. Ġifiri, eh, sistemi ta' subcontracting u sabiex proċedu b'impatt aħjar għal ħolqien ta' suq Ewropew fl-industrija ta' difiża. U dan jista' jkontribwixxi sabiex nisfruttaw ir-riċerka u l-iżvilupp mhux biss fid-difiża imma wkoll fl-industrija Ewropea illi bla ebda dubju tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-industrija ta' difiża fl-Ewropa. Sabiex nikkonkludi hawnhekk nisa nfakru għal il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea, però xtaqtu kol nfakkar Fu uh, eh, proverbju roman jgħid li jekk tridu l-paċi preparaw għal-gwerra. L-Unjoni Ewropea kważi superpotenza paċifika u għalhekk aħna din l-industrija najdu l-industrija tad-difiża mhux industrija tal-gwerra, xirridu l-paċi aħna mhux il-gwerra. U għalhekk hawnhekk ukoll għandna bżonn l-industrija tad-difiża. Grazzi. Dziękuję panie przewodniczący. Stany Zjednoczone. Grazie ħafna, Sur President ġemmen fuq 500 miljon dollaru għas-sigurta u d-difiża l-Unjoni Ewropea nefqet eh, ftit iktar minn 200 miljon għal kontrolli tal-Istati Uniti. Nistaw nużaw il-200 biljon sabiex ikonna kapitajiet simili pal-Istati Uniti. Meta kont Ministru tad-Difiża, il ma' rappreżentanti tal-industrija u għattilom skużawni jina ministru tad-difiża imma mhux difiza tal-industrija. Id-direttiva li qed niddiskutu llum mhux taqt nirringrazzja l sur Lamsdorf fa' rapport tiegħu, id-direttiva ħaqtejn sabiex nonfqu rizorsi b'mod aktar aqli u l kapacitat tal-Unjoni Ewropea ħatkun eh, xaħġa ta' stew ġustifikata. Grazzi ħafna għal minuta l-onorevoli Bier. Grazzi, eżis kollegi. Għandar boħraċ ta' t-najt li għawnek qed nitkellmu dwar pakket. Pakket li ġej mill-dibattitu tal-lum u naħseb illi meta niġu għal tertiva ta' prokurament hemm lezzjonijiet nitalmu fid-dibattiti f'dan il-komitati tagħna kien hemm mira eh, prinċipali u dan kien li narmonizzaw l-industrija ta' difiżi u nimpermettu li l-Unjoni Ewropea sabiex issaħħaħ il-potenzjal ta' ta' kontrol meta niġu għall-esportazzjoni ta' armi barra l-Unjoni Ewropea. Issa fl-aħħar laqa tal-Konsil fl-aħħar ta' Diċembru taħt il-Presidenza Franċiża id-deċidew illi joħorġu b'kodiċi ta' kondotta u li tkun inkluża fil-liġi, din hija xi ħaġa li naċċettaw din l-armonizzazzjoni tmexxina fit triq tajba u ħadkun eh, suġġett għal kontroll tal-istati membri mhux l-armonizzazzjoni biss imma anke tfassil ta' tfassil ta' pini f'każijiet fejn jkun hemm ksur ta' din id-direttiva u din hija xi ħaġa aħna kont neżaminaw bil-qrib l-onorevoli Tubon. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Jiena nixtieq ngħid li qed naqbel ma sur fabbla kif għadu kemm tkellem ftit ilu. Nixtieq ngħid li fatt lillu qed nadottaw din id-direttiva tfisser deċiżjoni importanti u dan ovvjament naprazzaw ix-xogħol kollu ta' Sur Lamsdorf anki Charlotte Cheder Scholt U ovvjament il-Presidenza Franċisa li fl-aħħar tas-sena l-oħra għamlet sforzi kbar sabiex naslu għal dan il-kompromess. Fil-fatt, dak li nipruvaw namlu nagħmlu llum huwa li nispiċċaw ċiklu li dan biss eh, żmien qasir xi ftit tax-xhur li qed jitkellem fuq id-direttiva tal-prodotti tad difiża ta' Deċembru, il-kodiċi wkoll għal dak li huwa il-liġi issa pożittiva biex ngħidulek u issanna id-direttiva li eh, l-artiklu 296 ta' trattat qed naraw kif nistgħu nifmuħ f'din fil-kuntest ta' din id-direttiva. Qed nidħlu fiktar fi stat ta' komunità tal-ekonomija tal-difiża. Din kienet xi ħaġa li dejjem ġibil jnejna wara u d-nejna meta ħna nitkelmu fuq is-sovranità u kull, kull meta nsemmu punti ta' difiza. Għalek, naraw u koll istess ħaġa fil-qasam tal-ġustizzja minn mindu kien hemm il-Presidenza tal-Portugal, ta' Slovenia, anki Franza għamilna ħafna progress f'dak il-qasam fejn bl-iskuża tas sovranità konna dejjem noqogħdu lura fuq dawn il-punti. Għalhekk hekk aħna nadottaw tekst palda, inkunu nkunu qegħdin nagħlqu dibattitu ideologiku fuq in-natura u l-forma tal-Ewropa. Spazju eżempju e, e, poter e, u dan se joħroċ iktar fil-politika barranija u anki fil-difiza fl europa Issa Sur Van Norden. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. a... Uh, Grazie ħafna pala konservativi uh, Ingliżi għanna protagonisti fissu miftuħ, pero billi numru ta' kellima konfermaw il-punta dan il-rapport fili li tsaħħa l-integrazzjoni Ewropea u mhux sabiex niksbu benefiċċju ekonomiku dan m'għandux jaqsam ma' tisħiħ tal-kapaċità tad-difiża. Nista' nara li jista' jkun hemm benefiċċji marġinali fl-aċċess tal-Renju Unit għal eh, swieq ta' pajjiżi oħra fil-kwistjoni tal xaqsu ma' difiża ma' u għavantaċa l oħrajn il jitlu fis-suq eh, tal-Renju Unit li għandu l-akbar eh, suq tal-difiża. Renju Unit ġa l-aktar suq miftuħ fl-Ewropa. Ta' tħassi partikolari li taħt il-proposti, il-gvern għal jagħmel investiment kbir f'aspetti tad-difiża R&D u li issa ma se nkunu pozizjoni illi nkomplu dan l-investiment fl-iżvilupp u l-produzzjoni. l kontrat ta' żvilupp ħajkunu miftuħa għal kompetizzjoni Ewropea u tħalli gvern nazzjonali mingħajr mezzi sabiex tipproteġi l intellettwali u x-xogħol ħaj wassal għal pizbir fuq l-R&D. Nem tassib iħor, pero permittin najt sur ċermen li dan il-rapport mhuwiex neċessarju. Għadak għandu x'jaqsam il-millat ekonomiku ta', difiza. difiża. L-Onorevoli Pasku għal-minuta. The Directive on Defense Procurement. Il-direttiva fuq il-kontratti pubbliċi fl-qasam tal-difiża huma pożittivi fil-qasam tal-SDP nafu li hemm diffikultajiet biex nirrikonċiljaw prinċipju ta' suq ħieles u nirrispettaw id-diskrezzjoni fuq eh, FTI u kontratti ma' individwi eh, huma xi ħaġa importanti dan is-set ta' regoli ovvjament għandu jgħaddim it-test tal-prattika nifisa għaliex li ninkludu fl-istess kaxxa elementi differenti pal trasparenza, segretezza, komunità u individwalità ħajkun ifisser li se jkollna bżonn monitoraġġ konsistenti wkoll nippelanizzaw attentati sabiex ikun hemm favoreġġament bisforz kontinu sabiex insibu bilanċ bejn l-erba' punti ħidma propja u koll eh, ħatwassal għal riflessjoni ta' determinazzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex eh, taħdem ta' referi f'dan dan is soq u koll ta' rida tal- tal-Difisa Nazzjonali u l-membri inklużi sabiex jilabu il-loba skont ir-regoli. Kelma fuq l-offsetting pajzi partija tiegħi Rumanija offset hija għalissa mekkanizm importanti li iwassal għal l-industrija tagħna li tibqa' timxi l qoddim L-Onorevoli Marinescu. Unitatea și securitatea europeană au fost puse în această perioadă. Id-difiża u s-sigurtà eh, Ewropej għal darbohra ġew eh, perikolati minħabba l-kriżi finanzjarja u l-kriżi tal-enerġija għal darbohra rġajna ġenerajna li huwa biss bisaħat tal-Unjoni Ewropea u bis-solidarjetà li ħankunu nistgħu nħabtu biex namal problemi li hemm palissa fi dinja u nerbom regoli ta' regoli komuni u ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam mal-prodotti ta' difisa u ta' dissigurta dan huwa pass il-qudiem għall-Unjoni Ewropea u hemm mod speċifiku biex ikun hemm dawn l-economy soft scale f'dan il-qasam biex wieħed ikun jista' jħabbat wiċċu mal-kompetizzjoni eh, minn ħadd tal-Istati Uniti għandna reġim komunitarju soġ dak għandu x'aqsam mal- sikurezza tal-informazzjoni hemm bżonn li jkun hemm kontrolli tal-esportazzjoni tal-prodotti fil-qasam tad-difiża meta ngħadduhom lejn eh, barra mill-Unjoni Ewropea lejn pajjiżi terzi u ratifikazzjoni ta' Trattat tal-Lisbona sertena biex indaħlu kooperazzjoni strutturali u permanenti fil-qasam ta' difiza li hija ħaġa essenzjali l-Unjoni Ewropea. Mill-snin design rajna frammentazzjoni tal-swi eh, minħabba impatt negattiv għaliex spiża fuq id-difiża naqset u it-ħulda naqas u koll u l-istess anka l-impiegi u nefqa fuq teknoloġija ġdida anka stati membri kbar għandhom problema bil-finanzjament ta' sistemi ġodda fis-swieq tad-difiża sabiex nibnu potenzjal militari neċessarju tal-istati membri hemm bżonn ikonna bażi investigattiva li hija neċessarja sabiex niffaċċjaw sfidi fil-qasam tad-difiża. Irridu wkoll noħorġu b'qafas legali li jkun iktar uniformi u stati membri jkun jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet Ewropej mingħajr ma nimminaw il-kapacitajiet ta' diviża tagħhom u hemm bżonn ukoll jkun hemm proċedura ta' sorveljanza illi tipproteġi lil xi Repubbliku u sabiex napoġġjaw trasparenza u nevitaw diskriminazzjoni. Grazzi. Grazie ħafna, xtaqt nifraħ li rapporter, s-sur Lamsdorf, imman kaxxa daw rapporters liħol u xol eccellenti il-punti prinċipali tas-suq Ewropew huma il-fatt li introduċejna prodotti li għandhom x'jaqsmu ma' settur tad-difiża illi huma inklużi fis-sistemi nazzjonali li mbagħad huma differenti għal dak li nxaqsam l-aspend proċedurali u kam ta' applikazzjoni. Din il-proċedura tippromuovi aktar trasparenza u tiggarantixxi wkoll tri eh, miftuħa lejn suq miftuħ u dan huwa fattur fundamentali sabiex nappoġġaw il-politika Ewropea ta' difiża u ta' sigurtà. Huwa fundamentali wkoll il-fatt illi qed imbassru numru ta' dispożizzjonijiet importanti għas-sigurtà u anka għal wkoll eh, ukoll naraw l-artiklu 26 ta' Trattat Ewropew illi ibassar ukoll ċertu derogi kif uh, staqsi tal-jom l-Qorti tal-Ġustizzja kif innu inkluż fit-trattat. U mbagħad daw id-dispożizzjonijiet kollha nkunu qed insaħħu r-rwol tal-SMEs li f'ċertu stati membri jirrappreżentaw eh, xogħol kbir għal miljun ta' nies. Grazzi. Grazzi ħafna, xtaqt ukoll nifraħ l-Sur Lansdorf għal xogħol eċċellenti tiegħu u x-shadow rapporter speċjalment x-nina shadow xolf punt għal sortu bon, il-xol eccellenti li sar mill presidenza Franċiża sabiex niksbu ftejn fuq din id-direttiva. Nittamaw illi meta nerġaw lura li ftit snin oħra nirrealizzaw illi ma kienniex għalfejn nibżaw minn suq għad-difiża minħabba li eh, suq komuni Ewropew u fl-interess tad difiża Ewropea u fl-interess komuni Ewropew li konna aktar kompetizzjoni. Permettu li nisħaq fuq parti waħda mid-direttiva li importanti ħafna ħafna stati membri u dan u għattest dwar il-subcontracting jiena niħu gost nara il-ftajim li tlaħaq mal-Konsell u Kommissjoni fuq dan it-test irrifletti sew dak il-parlament kien jgħat imbotta ġifiri illi konna aktar trasparenza f'termini ta' subcontracting ukoll li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq il-livell nazzjonali meta il-kontratti kunu qed iġu mfassla wkoll l-awtoritajiet nazzjonali ikunu kapaċi jippermettu lil dawk li qed ibijaw sa 30% tal-kontratti tagħhom dawn fl-interess illi narmonizzaw l-industrija Ewropea, grazzi. Grazzi l-onorevol il-Komissarju McCreevy. I would like to thank all participants in the debate. It is clear that the president huwa ċar li test preżenti huwa kompromess u għalhekk ma jistax inkludi suġġermenti kollha li saru l istess ħin. Il-kelma tal-Parlament eh, hija waħda eh, sodisfaċenti kien il-Parlament illi talab il-Kommissjoni il parlament illi talab il kommissjoni 15 17 novembru 2005 fuq il-prokurament sabiex nippreparaw din id-direttiva. U għalek eh, saċartu punt il-proposta tal-parlament eh, waslet innaf dan il-pozizjoni u kol il-test innifsu benefika mill-input ta'kom waqt il-proċess omendi mill-komitati differenti li ġew inklużi l-aktar dwar kamp ta' applikazzjoni, dispożizzjonijiet, rimedji u trasparenza. L-Komissjoni tista' taċċetta daw proposti kollha u tappoġġa t-test. Aħna konvinti li din id-direttiva ta' tagħmel differenza sabiex nibnu suq ta' difiża Ewropew ħames snin ilu l-idea li nibnu dan is-suq b'istrumenti komunitarju kienet ċaġa tal-fantaxjenza l-ħafna però llum qed naraw li din saret realtà u m'għandniex eh, nitilfu din l-opportunità grazzi. Nous donnons donc euh, la parole à notre Mela, nsa, nisimgħu sur Lamsdorf, bir rapporter Grazie ħafna, Signora President. Nishtiq, insa, li sur Jeffrey Van Orden li nejdulu li huwa l-unika wieħed hawnhekk li qiegħed jappoġġja il-farlet fil-Ġermanja u Sur Fluger hawnhekk qed nitkellmu fuq il-suq uniku mhux fuq l-esportazzjoni. Dak li qalet is-Sina Vajler naħseb li kien faqtu għandha kellha raġun. Huwa minnu li mawx kompetizzjoni f'dan il-qasam. U hemm bżonn li morru għal valur aħjar issa din tkun opportunità eh, ġdida għall-industrija biex jinfetħu swiq ġodda il-kumpaniji eh, żgħar ta' daqs medju jkunu jistgħu wkoll jaħdmu aħjar naħseb huwa punt importanti wkoll il-fatt li jkun hemm is-sem tal-NGOs. Issa l-aħħar punt b'mod kategorju nixtieq ngħid lis sur Tubon Sur Melidnov. Nishtiq dawn is-sinjuri jiena nirringrazzjom għax xogħol bla xogħol kbir li wet u huma għanna direttiva tal-ewwel pilastru hawnhekk li qed tintuża għal ġitassu intern. Il-presidenza u kol għamlet l-armu taħħa għawnek din hija okkażjoni għall-Ewropa għal paċi għalhekk dan iċ-ċans ma rridux nitilfu. Grazzi. Sur Flüger. Meta nitkellmu fuq l-artiklu wieħed ħamsa wieħed, jiena bekk qed nintervjeni hawnhekk. Nixtieq ngħid li hawnhekk nafu min huma n-nies l-estremisti qed nitkellmu fuq l-estremizmu tas-suq dak li qed jiena kien li jekk irridu suq ta' armamenti li jkun aħjar fl-Ewropa irridu noqogħdu attenti kif naġixxu fl-Unjoni. Grazzi. Mela bekna l-dibattitu il-votazzjoni sirada. Issa nkomplu bl-agenda għanna l-mistoqsijiet għal-Kummissjoni. L-ewwel mistoqsija Sur Berk 10 snin ta' euro. Sur Kommissarju. Grazzi Signora President. L-esperjenzi bil-koordinament